għal Burundi, il-rappresentanza hija eh, ġeja messur Mimiza, il-Komissarju, jekk joġbok fidejk. Grazie Grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Membri. Jiena nilqa l-opportunità ta' dan id debattitu urġenti mir-riżoluzzjonijiet ta' qabel u azzjonijiet tal-membri onorevoli din il-Kamra fakret il-Burundi illi huma għandhom id-dritt illi jkollhom demokrazija sostenibbli biex bekk il-pajjiż jiċċaqlaq mill-fragilità għad-demokrazija u biex ikun hemm dejjem direzzjoni għal rispett ta' drittijiet umani, żvilupp u integrazzjoni reġjonali. Sfortunatament, il-Burundi huwa f'mument kritiku fejn il-kisbiet li kien hemm dal-aħħar snin qegħdin friskju. Id-deċiżjoni tal-partit li jgħat fil-gvern palissa tal-President Inkurun Inkurunziza bħala wkoll eh, eh kandidat presidenzjali ħaloq ħafna diviżjoni fis-soċjetà din hija xi ħaġa li trid tiġi indirizzata immedjatament. L-Unjoni Ewropea diġà fissret pereżempju fil-konklużjoni ta' marzu tal-Konsil tal-Affarijiet Barranin l-importanza li aħna nagħtu l-ftejmiet Arusha fejn eh, hemmhekk eh, kien hemm aktar eh, attenzjoni għall istabilità fil-pajjiż u aħna semmejna illi dawk li qegħdin jitolbu li jkun hemm rispett għal Arusha, speċjalment għat-tielet mandat, huma talbiet li m'għandhomx jiġu injorati. Dina għada l-pożizzjoni tagħna, xorta waħda nistgħu naqdu triq ta' rikonċiljazzjoni u ta' dialogu. Ir-rappreżentant Oli, eh, Signora Mogherini, u kol, et tati kasu kol dawn il-rapporti ta' arresti tal-massa u anki ta' ġurnalisti dawk li jiddefendu drittijiet umani u attivisti oħra illi din il-kamra ta' fom sewa. Is-sena l-oħra ħafna minnkom iġildu biex ikunem il-ħelsin ta' eh, Pierre Claver Motobimpa għal mill-grupp ratob u aħna konna mħazbin ħafna dwar rapporti li huwa trattat ħażin u reġa ġi arrestat mingħajr ġustifikazzjoni. Jiena nieħu pjaċir nara li huwa nħeles u nifraħ lil dawk illi ħadmu fismu. Iżda oħrajn inżammew jew għaddew minn ċirkostanzi koroħ u allura rridu nsegwu kol il- każijiet tagħhom mill-qrib l-intimidazzjoni u anki e, azzjonijiet kontra dawk li defendu drittijiet umani u anki e, dawk li jitkellmu kontra din is-sitwazzjoni, din hija s-sitwazzjoni tinqata. U aħna nofru kondoljanzi tagħna l-familji ta' dawk li mietu u dawk li weġġaw f'dawn l-aħħar żminijiet. Jiena nikkundanda restrizzjonijiet fuq il-libertajiet tal-medja u anki il- dritt illi il-poplu l flimkien u anki il-waqfin illi il-poplu kun jista' jesprimi ruħu anki fi żmien ta' qabel kampanja elettorali. Bek dana nistgħu biss noħolqu aktar għajdut u jkun hemm aktar tensjoni fit-toroq. Bekk huwa essenzjali l-atturi kollha jevitaw il-provokazzjoni. Fl-istess waqt l autoritajt tal borundi irridu jirrispettaw id-dritt li kunem protesti paċifiċi u jifqu mill-li jużaw forza eċċessiva. Jiena xtaqt ukoll issa nirreferi għall elezzjonijiet presidenzjali leġislattivi li ġejjin. Elezzjonijiet ta' suċċess għandhom ikunu l-ewwel antana għaliex kif tafu L-Unjoni Ewropea mhux biss tat appoġġ finanzjarju lill elezzjonijiet iżda wkoll se nibatu missjoni ta' osservazzjoni elettorali. Dawn il-kontribuzzjoni importanti juru l-impens tagħna biex naraw li l-elezzjonijiet ikunu tassew ta' suċċess. Iżda xtaqt infakkarkom dwar element ewlieni mill-stqarrija tal-kellim tal-rappresentant Olja, ġifiri, l-intimidazzjoni, l-violenza, il-mewt u anki l limitazzjonijiet fuq dawk li defendu d-drittijiet tal-bniedem, dawn mandomx post f'proċess elettorali xtaqtu kol infakkarkom dwar punt kruċjali illi aħna fissirna l tawżuri tal-Burundi mir rappreżentant Oli Mugherini mill-ittra taħħa ta' 13 April biex u koll eh, nirriflettu il-konklużjoni tal-Konsil ta' Marzu, il-Konsil ta' Fert Barranin. Il-prezenza tal-osservazzjoni elettorali titkun riflessa faċċess ġusta għall-spazju politiku għall-atturi kollha politiċi. Din hija kondizzjoni essenzjali tal-appoġġ tagħna u ċertament element li tiġi monitorjat f'dawn ċirkostanzi tan diffiċli. Madana kollu, ma nistawx naraw l-elezzjoni t-fizolament mill wol tagħna ta' eh, sħubija, il-ftejn kotonu u ċar ħafna dwar il-bżon tal-rispett ta' drittijiet umani, il-prinċipji demokratiċi u stat ta' dritt bħala elementi essenzjali. Minn barra dan ma jistax ikun hemm impunità għal dawk responsabbli individwalment għal abbus ta' drittijiet umani. Iridu naraw li huma jagħtu rendu kont tal-azzjonijiet tagħhom. L-isfida issa l-Unjoni Ewropea u għal sħub sħab oħra tal-Burundi huwa li jkun hemm dialogu fejn aħna nħedġu l-autoritajiet li jissibu ftejim għabbażi ta' diskussjoni ma' gruppi politiċi kollha u anki flimkien ma' soċjetà ċivili. U skont li sviluppi aħna minn ħatana se naraw l-alternativi kollha disponibbli. Bħalissa aħna qegħdin nanalizzaw mal-istati membri l-konsekwenzi ta' situazzjoni attwali u azzjonijiet ta' rimedju possibbli taħt il-ftejim kotonu. Aħna ċertament se narfu l-Parlament dwar din il-ħidma. B'dana kollu f'moħna aħna xtaqna nisħu kol li il-kapit tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea f'daw l-aħħar xhur wetqu dialogu politiku intensiv skont artiklu 8 tal-ftejn Kotonu mal-awtoritajiet tal-Burundi. Meta nirreferu għal miżuri possibbli, rridu nisqu punt partikolari L-Unjoni Ewropea huwa fost wieħed mill-imsieħba inin ta' Burundi fil-qasam tal-iżvilupp, u l poċċana huwa essenzjali biex bekk il-pajjiż ikollu ċans aħjar illi joħroġ minn pożizzjoni ta' fragilità strutturali u ta' faqar estrem. Aħna bekk eh, naraw illi dana jolqot partijiet kbar mill-popolazzjoni. Dan lan f'moħħna aħna il-11 il-fond ta' svelop għal Burundi allokazzjoni li ġiet id-doppjata għal ammont ta' 432 miljon euro. Meta nirrevedu il-passi li jmiss, irridu nifukaw fuq soluzzjonijiet kif ukoll nipromuovu bidliet pożittivi biex bekk il-poplu tal-Burundi iwettaq bisħieħ l-aspirazzjonijiet tiegħu ma rridux nolqtu b'mod ħażin il-vulnerabli, il-faqa u l-dawk li ma foqra u jkun hemm relazzjonijiet normali mal-ar kemm jista' jkun. Pala Kummissarju għad l-Iżvilupp irrit insib bilanċ biex bekk ikonna approċ prudenzjali, speċjalment jekk ir rizorsi tal-Istat qegħdin jintużaw biex jitwet u miżuri ta' repressjoni. Bekk Tassew nieħu pjaċir issa nisma il-femmit tal-onorevoli membri. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi li l Kummissarju. Mela issa nisimgħu mill-gruppi politiċi l-ewwel fisem il-PPE minuta ta' nofs l-onorevoli Zeller. Grazzi, President, Kummissarju. Tal-ħodu, aħna kena debattitu dwar is-sitwazzjoni tal-migranti li jsibu rifuġju fl-Ewropa. U aħna ħassejna li rridu nindirizzaw mhux biss is-sintomu iżda anke l-kawża, jiġifieri x'qed jiġri dawn il-pajjiżi minn fejn qed jitilqu dawn il-persuni. U allura jagħmel sens li nifokaw fuq il-Burundi għaliex il-pulizija, l-armata, kif ukoll gruppi politiċi qegħdin jattakkaw il-xurxin mod violenti, kien hemm eh, każijiet ta' mwiet u 20 ta' eluf qegħdin isibu edifiċu eh, refugju f'pajjiżi tal-viċinat u allura jridu nifuku anki fuq dan il-konflitt fil-Burundi. Għal 20 ta' snin il-pajjiż ġie milqut minn gwerra ċivili mijiet ta' eluf ta' refuġjati minħabba fekk u allura issa se jkollna test demokratiku għal pajjiż biex ngħidu hekk minħabba l-elezzjoni ta' Mejju Ġunju l-elezzjoniet tal-Parlament u tal-President fil-fat se jkonna. U allura e, wasalna din is-sitwazzjoni anki brabta mal-Kostituzzjoni li qiegħda f'diffikultà. Il-Kumità Internazzjonali l-Unjoni Ewropea issa irridu jagħmlu pressjoni fuq l-autoritajiet fil-Burundi biex bekk ma jkunix katastrofi umana oħra fil-pajjiż. Il-Kummissarju konferma li l-Unjoni Ewropea trid tibat e, missjoni ta' osservaturi Dan huwa messaġġ ċar illi aħna sejrin nissuktaw eh, fil-monitoraġġ ta' situazzjoni f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna issa jmiss fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi il-mexxej tal-gruppi Sofitella, Pitella, grazzi President, Sur Kommissarju, eżis kollegi. Il-klima ta' violenza, ta' terrur, ta' intimidazzjoni, illi qed iwassal għal eluf ta' persuni illi jersqu lejn l-Rwanda jaħarbu minn konflitt etniku possibbli ieħor hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna. U l kif smajna issa stess tal-kandidatura tal-president għat-tielet mandat u bekk imur kontra il-ftejmiet ta' Arusha e jista' iwassal il-Burundi fi passat ta' violenza etnika biex bekk il-proċess ta' demokratizzazzjoni tal-pajis jitpoġġa f'periklu kif semmejt. Xi ġimgħat ilu jiena mort fil-reġun tal-lagi il-gbar fil-Burundi, il-kondizjonijiet u spiegazzjoni tal-ġenoċidju tal-94 għadhom viżibli u għalissa eh, xorta għatna nistaw nħossu għom. U għallura ħna nħossu illi dana kollu jista jwassal għal mostru ġdijt, rridu nieħdu azzjoni minnu fieħ. Aħna narfu illi il-rappresentant Oli Mogherina qed eh, segwi mill-qrib l-izvilup ta' situazzjoni. U aħna namlu u koll appellila biex il pressjoni fuq il-President biex ma jerġax jikkandida ruħu. Se jena stess nofri appell dirett l-President tal-Burundi. Inti, sur President tal-Burundi, trid xi mod tiggranfa ma' dan il-poter skapitu tal-poplu jew trid toħloq din is-separazzjoni sħiħa fil-pajjiż. Sur President, erġa' ħsiba aħna pal-Unjoni Ewropea se nagħmlu l-parti tagħna, grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Pitella, issa jmiss fisem semili sijar. L-Onorevoli Fotiga. Iva, grazzi ħafna, President. Grazzi u kol, Kommissarju. Kommissarju. Nafu illi għawnek għanna reġun illi għetibati mħabba faqar u għanna dan il-reġun partikolari tal-lag il-gbar, Great Lakes, u għallura nafu li għemmek f'dan il-reġun insibu ħafna gwerer u Diġa rajna fil-fat eżempju konkret ta' dan f'Rwanda u fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Nafu li il- ftejn ta' paċi li ġi e, firmat Farusha hija xaġa fraġli ħafna, però wassal xorta għal ħafna aspettattiva u anki għal tamid kbar. U aħna nixtiequ ċertament naraw illi kunem hemm żvilupp e, mixtieq tal-presidenza fil-pajjiż iżda il-partit fil-gvern id-deċida il jerġa' jinnomina il-president attwali għattilet darba biex ikun eh, ikollu kandidatura għattilet mandat tiegħu. Ċertament, dan jmur kontra il-ftejm ta' Arusha u dan huwa element ewlieni naħseb li wassal għal din il-mewġa ta' violenza ta' protesti fil-pajjiż għaliex ċertament dan kollu jfakkarna fi żmien terribli ta' gwerra ċivili. U nafu li r-rappreżentant Oli, l-Viċi President is Mogherini, dejjem tista' ssib eh, l-appoġġ tal-grupp politiku tiegħi fl-isforzi li jista' jkollha jew li se tagħmel biex bekk tiggarantixxi s-slim fil-Burundi għalix ċertament aħna neħtieġu nassikuraw illi l-proċess kollu kemmu elettorali ikun ġust li jiġi garantit biex dan kollu u jitwetta neħtieġu missjoni tas servaturi adattat u rridu naċċertaw li l-elezzjonijiet isiru f'kuntest demokratiku u naħseb illi dana se jkun testaw lini elettorali għal Burundi. Grazzi ħafna. Issa żewġ minuti fisem il-liberali il-Sinjura Vautmans. Grazzi President. President, kollegi, jiena naħseb illi il-kandidatura tal-President attwali hija xi ħaġa li toħloq problemi kbar u ovvjament din hija sitwazzjoni esplosiva l-pajjiż tassew situazzjoni esplosiva, din hija dawn huma kliem li rridu nużaw biex diskrivu s-sitwazzjoni. Għandna paċi, però hija paċi fraġli ħafna u donnu kollox se jkrolla. Ħafna pajjiżi fl-Ewropa wet għamlu zbalji fil-passat, njorajna l-problema, u għedna u iva forsi kunem xiftit tal-violenza, u għedna kollu wara kollox fil-Afrika, zda kollegi, wara kollox issa wasal il-waqt li nevitaw splużjoni oħra. Irridu nevitaw, anzi għanna nitkelmu dwar situazzjoni bla jibda tabu, għaliex inkella se situazzjoni ta' ġenoċidju u dana kollu se seħi ma l attenti. Wara l-ġenoċidju tal 49 jina zort il-post, mort Burundi u rajt bajnejja eh, twibet beluf ta' Adam, jifiri bitċid differenti ta' Adam, ta' nisa, tfal, illi sempliciment daw attaw bitċid bil meċetiz aħna minna ħatana irridu nihdu azzjoni għaliex għalija din hija xi ħaġa li ma nistax naċċetta li sempliment noqogħdu nosservaw ma nagħmlu xejn għaliex kellek kollox se jerġa' jitwetta, Id-dibattiti mhux biżejjed, irridu nieħdu azzjoni wkoll issa. Ċertament il-kondaljenzi tiegħi jmorru għall familji kollha tal-vitmi u aħna kemm il-darba ngħidu din il-ħaġa, niskużaw ruħna, Iżda dawk li qegħdin jgħixu hemmhekk jeħtieġu azzjoni, skużi mhux biżejjed, u nittama li kun nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Ċertament l-għalde se tkun qed toffri l-appoġġ tagħha. Grazzi ħafna issa jmiss il-Sinjura Ferġja għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sir President. Kellna ħafna snin ta' gwerra ċivili bejn il-ħutu tutsi. Huma ippermettew illi l-ewwel President Hutu forma gvern kien hemm tar-rekonċiljazzjoni. Id-deċiżjoni tal-President attwali li kollu tirat mandat qed jimmina dan il-bilanċ li huwa sensittiv. Din il-ħaġa li għaddejja l-numru ta' ġemat il-Kongress u l-Gvern qablu li dan wassal għal ħafna dimostrazzjonijiet violenti u hemm ħafna repressjoni wkoll. L-NGOs ukoll qed jgħidu li jkun hemm imwiet mijiet ta' persuni ġew arrestati. Il-part il-lig żagħżugħ tal-part ta' dan il-partit qiegħed fil fuq quddiem ta' din il ta' dawn ta' din il-vjolenza. Kallim fisem il-President ukoll L-Unjoni Ewropea tittamil dak kollu li tista u tpoġġi pressjoni fuq l-awtoritajiet tal-pajjiż u tappoġġa l dawn il-pajjiż anke biex tingħata għajnuna budġetarja u jekk jista' jkun nappoġġaw ukoll elezzjonijiet li jistgħu biss isir jekk ikun hemm jekk ikun hemm elezzjonijiet ma nistawx nħallu li dan ir raġuni jibqa' instabli irdu nieħdu azzjoni immedjata biex nevitaw li jkollna katastrofi ġdida. Grazzi, tassew Naddu issa għall-Onorevoli Hojbux għal minutu nofs fizem il-ħador. Grazzi, Sur President. Eh, Sur Kommissarju, Inti semmejt għas situazzjoni fil-Burundi, semmejt x'huma l-problemi u fakkart kemm hija situazzjoni sensittiva. Anke situazzjoni ta' drittijiet umani, nimmaġna li inti wkoll tikkritika l-oppożizzjoni. Naħseb li inti taqbel mija li huwa mument diffiċli għall-oppożizzjoni fil-Burundi. Jista' jkun hemm komitat ta' sorveljanza l-elezzjonijiet naħseb li dan ikun importanti biex nibatu sinjal ċar lil dan ir-reġjun. Il-mistoqsija l-oħra hija li ma' miżuri eh, se tieħu l-Unjoni Ewropea biex torganizza aħjar il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali biex inkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ tal-proċess elettorali ħalli jkun hemm dan il-proċess ċivili. Idu żommu fonna liċ ċittadini u s-soċjetà fil-Burundi. L-Unjoni Ewropea taħseb li jekk jiġi elett dan il-President nistaw inwaqfu l-għannu l-elezzjoni tal-Burundi, irridu dan id-diskutu ħanajdu fil-pubbliku. Hawnhekk għandna l-opportunità l-influenzaw l dan il-President, mhux biex bil-paroli ma kemm il-fatti. Jekk ma tkomx lan li tifriżaw din lajnuna, kif tista' tiggarantixxi li ser jittihdu l-miżuri kollha meħtieġa biex dawn l-istrumenti jiġu użati favur il-popolazzjoni u mhux jiġu użati b'mod ieħor mill-gvern. Jiena nixtieq nagħmel referenza għall-artiklu 97 fil ta' kotonulli li jitkellem dwar ir-rapporti ta' bejn il-Burundi u l-Unjoni Ewropea. Grazzi, onorevoli Hojbix, issa minuta u nofs l-onorevoli Kjenge. Grazzi, Sur President, l-lum għanna għoddimna responsabilta kbira li ma nistawx naħarbu minna nistaw nwaqfu sakru li jista' kollu dimensjonijiet ta' ġenoċidju fl-Afrika ċentrali. Iva, ġenoċidju. Ħafna drabi li ma ngħidux din il-kelma iwassal biex aħna nkunu xhieda ta' straġi u qtil ta' innoċenti. Il-kandidatura tal-President Nkurunziza għat-tielet mandat kellu effetti nuża ħafna fil-Burundi, qed jinkistru ħafna drittijiet tal-bniedem u anke l-libertà tal-istampa u l-espressjoni. Dan huma l-affarijiet li qed jagħmel il-Gvern tal-Burundi. Nappell li nappella l dawk li hemm mida li qed titwaqqaf għandu għandna waslu għal paċi f'dan il-pajjiż. Anke sanzjonijiet individwali kontra dawk li huma edewa tal-paċi il-gwerra ċivili fil-Burundi ġiet estiża għall-Rwanda u għastet għall akbar traġedja f'dan ir-reġun. Ma nistawx ngħidu l-istess ħaġa llum, issa aħna kompliċi nuża il-klim tal-kap tal-ġus maquda fil-Rwanda għal li aħna se nkunu qegħdin nieħdu bidejn ix xitan Grazzi tassew. Naddu issa għal minuta u nofs l-Onorevoli McCavan. Grazzi tassew, Sur President. Kommissarju, nilqa dak li qed tinti anke l-istqarrija ta' rappreżentantori irridu naraw li din il-vjolenza tintem. Il-vjolenza tal-pulizija, arresti tal-massa, il-proġenerija ta' dawn il-persuni li huma attivisti mandu lebda lok f'dan il-proċess elettorali u edwazzjoni biex dan jintem issa. Aħna bħala Unjoni Ewropea għandna nkunu arresti illi nappoġġaw il-Burundi permezz ta' dialogu ta' paċi, nitkellmu dwar elezzjoni u jkollna proċess paċifiku għal dan elezzjoni. Dan elezzjoni huma importanti ħafna, mhux biss għal Burundi kif inti, imma r-reġjun kollu kemm hu fejn qed nistennew li jkollna l-elezzjonijiet fi 18 xahar li ġejjin. Il-Kummissjoni semmit ukoll li l-Unjoni Ewropea żiedet l-nota fil-Burundi bħala President tal-Komitat jena nishtiq li nkomplu nabatu lajnuna tagħna l dan wieħed mir l-aktar foqra fid-dinja nkomplu nizvilupaw l-ekonomija tagħhom u servizzi għal persuni lokali da ma nistgħux nagħmlu jekk ma jkunx hemm paċi, dan ma nistgħux nagħmlu jekk ma jkunx hemm stabilità u għalhekk aħna għalhekk kemm bżonn il-gvern jislhom l-appell tagħna llum. Diġà rajna eluf ta' persuni li jaqsmu l-frontieri biex imorru fil-Rwanda dawn il-persuni u koll għandhom il-bżon lajnuna tana. Rridu nejnu l-ġusma u dan il-reġjun u koll. Imma fl-ħar nishtiqu nappellaw li il-gvern ta' Brundi ma jpoġġix f'periklu il-paċi li bnejna f'dawn l-ħar 15 sena irrid jisma' l-appell tagħna jgħaddi għal proċess eh, demokratiku u jgħin biex pajjuż jerġa' jqum fuq saqajh. Grazzi. Onorevoli Mekaven issa naddu għal onorevoli Valenciano għal minuta u nofs. Grazzi. Tassew mill-2011 fil-Burundi twaqfet il-parteċipazzjoni politika u demokratika. l partit fil-gvern, il-president, waqqaf kollunka possibilità li jkun hemm proċess demokratiku ma tantx għandna xiex nifirħu, iżda l-aħbar li l-President Nkurunziza għad li ħarġat tliet mandat hija xi ħaġa allarmanti kif qalu kollegi tiegħi u anke l-Kummissarju dan imur kontra il-ftejm ta' Arusha u anke imur kontra l-Kostituzzjoni ta' Burundi f'pajjiż li għandu passat daqstan drammatiku f'reġjun illi għandha stabilta daqshekk fraġli l-azzjoni li qed jieħu l-President Nkurunziza riskju sal kulħadd. Irridu nitolbu l president li jerġa' jivalwa d-deċiżjoni tiegħu, irridu nitolbu l-Gvern li jerġa' jagħti l-possibilità għal parteċipazzjoni politika jiftaħ l-istazzjoni ta' radio li jala li ikun less li jkun il-parteċipazzjoni demokratika jekk dan ma jsirx sur kommissarju jekk ma nerġawx nevalwaw is-sitwazzjoni jekk ma jkunx hemm il-prinċipji fundamentali u drittijiet eh, essenzjali mela u ma jkunx hemm lezzjonijiet mela aħna ma nistgħux nappoġġjaw il-proċess elettorali għax inkella se jkun proċess fals għaliex inkunu nżiża se jkollu bżonn ta' ħafna l-pressjoni biex jirbaħ il-kampanja tiegħu grazzi tassew. Naddu issa għal proċedura kaċ tiegħi għal minuta l-Onorevoli Nikola Caputo. Grazzi, Sur President, jina diġa diskutejt f'din l-awla fuq situazzjoni fil-Burundi fl-arrest ta' Bob Rubrika, ġurnalist u direttur tal-Radio tal radio Public African. Din il-kas qed impoġġu situazzjoni allarmanti mondjali. Dawn huma l-aktar perjodi mdemmija smil gwerra ċivili li kwa ċivili li damet ta' dejjem mill-1993 sal-2005. Fl-aħħar 48 sena kien hemm sospensjoni sieħa jew parzjali tat-trasmissjoni tar-radio tagħhom tal media tal u ġew arrestati wkoll xi ġurnalisti it-tensjoni hija kawża tal-kapitalista tal-Burundi li wara li għamel żewġ mandati bħala president iddeċida li jerġa' jikkandida ruħu li jmur kontra artiklu 96 tal-Kostituzzjoni tal-Burundi. Rridu deċiżjoni fuq l-awtoritajiet tal-Burundi biex ikun hemm forum demokratiċi ta' gvern biex nevitaw li jkun hemm gwerra ċivili ġdida f'dan il-pajjiż u li ngarantixxu l-libertajiet fundamentali ta' espressjoni u l libertajiet tal-drittijiet fundamentali tal bidem f'dan il-post, f'dan il reġjun Grazzi. Għaddu għal kellim il-li miss. Mela, Burundi għal darbohra huwa post li qed ħassibna diġà kellna diskussjoni fuq dan ir-reġun dal-aħħar jiena kont intervjenejt dak naru ukoll fuq il-persekuzzjoni tal-ġurnalisti ġurnalisti mkurika. Dakinhar konna ġbedna attenzjoni ta' din l-awla fuq il-periklu li dawn dan il konflitt jerġa' isseħ il-mor lura għal periodu ċivuli il-periodu ta' wara l-ġenoċidju tal-1994. Il-President Nkurunziza qed jipprova jieħu tielet mandat u dan huwa dak li wassal għal reazzjonijiet violenti u għal repressjoni mill-istat din ir-repressjoni tittieqaf mod immedjat u rridu rridu jieqfu jillimitaw il-medja din hija ta' tħassib għalina anke l 20000 elf immigrant illi telaq lejn l-Rwanda. Irridu nkunu konxi li jista' jkun li kull hemm aktar voċi ta' ġejjin minn dan ir-raġun. Grazzi tassew għal minuta l-Onorevoli Jakovčić. Grazzi, Sur President. aħna għanna qoddimna gwerra ġdida. Edin nittamaw illi din il-gwerra ma ssirx, ma seħx, imma għanna kriżi wkoll ta' refuġjati qoddimna. Min ser iħallas il-prezz? L-Unjoni Ewropea għandha tinvolvi ruħa u tejn f'din is-sitwazzjoni. Nżommu f'moħħna illi ċertu pajjiżi u maħbib tal-Unjoni Ewropea rridu nieħdu azzjonijiet konkreti biex nevitaw li jkun hemm kriżi oħra fil fuq l-adba tagħna, it-traġedja tal-Mediterran huma riżultat ta' nuqqas stazzjoni f'partijiet differenti tad-dinja, inkluż partijiet differenti tal-Afrika. Dan jorbot ukoll ma' situazzjoni f'dan il-pajjiż, il-Parlament Ewropew tibgħat messaġġ ċar, il-Kummissjoni Ewropea tibgħat messaġġ ċar aħna nitolbu illi eh, ċittadini fil-Burundi ma jis għandhom nitnajt li jemmin mandux l-appoċ biex jiprezenta nominati f'dan il-pajis. Issa għandu Fabio Castaldo. Grazzi ta' sew sur President, fortunatament għal darboħra spiċċajna edin nitkelmu fuq il-Burundi u irridu insemmu kol illi dan huwa ksur ta' demokrazija anke il-ftajim tal-Aruxa fl-sena 2000 dan huwa dan mur kontra l-Kostituzzjoni din hija kandidatura li fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' oħrajn f'din l-awla juri illi innuqqas ta' responsabilità politika imma anke illi mhux qed jikkonsidra il- il-benessri tal-poplu imma qed jorbot ma' siġu qed irid jibqa' fis siġu tal-poter. Anke kien hemm ħafna persuni li ħarbu minn dan il-pajjiż. Dan jurina kemm huwa importanti bħala Unjoni Ewropea li nżommu pożizzjoni soda u li nagħmlu kwalunkwe pressjoni possibbli biex infemu lill president li din il-kandidatura mhijiex floka u li tista' terġa' twassal għal ġenoċidju u gwerra ċivili tal-2000 tal-1900 u design, Aħna għandna l-opportunità li navitaw li ssir katastrofi qabel ma din isseħ u nittama li jiġu adottat il-miżuri kollha meħtieġa biex inżommu milli dan isir. Grazzi tassew. Issa mela nikkonkludu u nisimgħu tweġibiet mill-Kummissarju. Grazzi tassew, Sur President, Onorevoli Membri. Dan kien skambju utli ħafna u nirringrazzja l-onorevoli membri għall-intervenzjonijiet ċari tagħhom fuq il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali nixtieq ngħid li aħna nikkoordinaw kemm fil kwartier ġenerali kif ukoll fil-post fil Burundi naħdmu wkoll mal-ġnus Mauda mal-missjoni tagħhom u anke mal-Unjoni Afrikana u dan se nkomplu nagħmluh. Minn dan id-dibattitu jiena noħroġ tliet konkludent prinċipali. L-ewwel li għandna l-appoġġ ta' din l-awla meta niġu biex nħarsu lejn alternattivi kollha disponibli taħt il-fejm ta' kotonu u fejm ta' jekk ma nsolbux din is-soluzzjoni. Anke b'attenzjoni partikolari b'rispett lejn id-drittijiet mani u libertajiet fundamentali għandna wkoll responsabilità lejn iċ-ċittadini tal-Burundi biex nipproteġuhom minn dawn ir-riski ekonomiċi umanitarji f'pajjiż li diġà huwa fraġli u li dan dejjem għandna nżommu f'moħħna. It-tielet illi fil-waqt illi nżommu il-xewqa tagħna li nużaw l-istrumenti disponibbli irridu najdu li l-autoritajiet xinuma l-opportunitajiet li għandhom u nagħmlu monitoraċ ta' proċess elettorali fil-ġarat li ġejjin. Jiena nixtieq li jkun hemm dialogu ma'kom fil-ġarat li ġejjin u nara fl rwol tal-Parlament biex din il-kwistjoni importanti tibqa' fuq l-aġenda internazzjonali. Grazzi. Grazzi tassew, Sur Kommissarju.